ich erkläre die am. zwölf september unterbrochene sitzungsperiode Mela, istaduta li ġiet sospiża fit-12 ta' Settembru tal-2013 issa qegħdin inkompluha. Sinjuri, nixtieq li nibdew b'minuta silenzju. Dann werden in diesem Raum wie immer Eżis kollegi, f'din il-kamra irridu nżommu silenzju. Irrid li f'din il-kamra ikun hawn silenzju perfett. Imma xorta qed nisimgħu lajat fost dan is-silenzju, lajat ta' tfal li raw li ġenituri tagħhom jerqu l-ajjat tal-ġenituri li ma jistawx isalvaw li tfal tagħhom stess. Lajjat u koll tal-persuni li huma mitlufa li qegħdin fuċ il-baħar minajr minajr ħajja. Rib l-art li huma ħasbu li se tkun dik l-art li tagħtihom protezzjoni. L-art tal-futur tagħhom. Xorta nistgħu nisimgħu l-ajjat ta' persuni li tilfu ħajjithom eżatt qabel ma laħqu il-kontinent tagħna. Aħna ħafna drabi nitkellmu dwar il-figuri, nitkellmu dwar min kemm jittihdu refuġġjati minn l-pajjiżi, nitkellmu fuq il-flus, nitkellmu fuq min iħallas għal dan kollu. Aħna nitkellmu fuq nitkellmu fuq il-liġi, nitkellmu fuq dawn il-paragrafi fil-liġi. Nitkellmu wkoll dwar affarijiet nitkellmu dwar affarijiet li mumiex normali, affarijiet straordinari, jena ma stajċ nemmen li s-sajjeda kienu edin jiġu medda bi prosekuzzjoni. Talli enu lil dawn l-immigranti. Aħna l-aktar kont kont kontinent sinjur fid-dinja avvolja dan il- dan il- mhux qiegħed maqsum bejn kulħadd, din rikkazza rikkezza maqsuma bejn kulħadd, però meta mqabbla ma' oqsma u reġjuni minn fejn jiġu dawn l-immigranti, aħna u ċittadini tagħna, aħna f'saħħitna, aħna f'pożizzjoni li kapaċi noffru protezzjoni lil dawk li qed jaħarbu mill-miżerja li hemm f'pajjiżhom. Meta nqablu lil nfusna magħhom aħna sinjuri u aħna f'saħħitna mhux ħanoqgħod nitkellem fuq paragrafi, ħanitkellem fuq is-saħħa. Minkejja diffiċli diffiċ li għanna u id diffikultajiet kollha li għandna u li rridu nelbu, din ir-rikezza għandha għanna ħna nużawa biex nejnu lil dawk li qed protezzjoni minn għandna. Nissepera u nittama illi din il-minuta ta' silenzju fissem il-vitmi ta' Lampedusa dan jista' ikun eh, mixa l-qoddim fil-politika tal-Unjoni. Vielen Dank. Grazie Hafna, kollegi.